taħx permess biex jitħlu fis-swieq tagħna u nittama li fit-tini issa jissa e, e, ikunem e, il messaġġ ta' sekċar kif kien fil fatt ħareġ mid diskussjoni tagħna hawnhekk. Grazzi ħafna, Sinjura Liotard. Ek issa wasalna fit-tmim ta' dan id-dibattitu nivotaw għada f'nofsinhar. Il-punt siguiente dell'ordine del dia es l informe. Il-punt li mess issa fuq l-agenda tagħna huwa rapport ta' Sur Kramer dwar l-emissjonijiet industrijali, il-prevenzjoni u l-kontroll integrati ta' tniġġis. Fassil mill-ġdid. Mm. Jidir li li l-kommissarji eh, din nisibu postkom nil-għawk fostna, kommissarju Potoċnik. U eh, nibdew id-diskussjoni tagħna llum billi nisimgħu minnant is-rapporter is-Sur Kramer għal erba' minuti. Erba' minuti issa u żewġ minuti fit-tmiem id-dibattitu biex tikkonkludi. Grazzi ħafna, Sur President. Ja ħasra li qed niddiskutu dan ir-rapport bħalissa għaliex eh, jena kiku kont eh, kważi kważi et eh, inħosni tantat li nuqot nara il-loba. Iva, qed nara sur kommissarju li inti taqbel miħaj. Insomma, sur kommissarju, sur president, illum jew għada eh, għadin nikonkludu fuq pakket ħiħlina li diskutu madwar sentejn. Domna sentejn mux bissa xwa suġġett kontroversjali ma kena l-elezzjonijiet Ewropej, kienem trattat ġdijt li daħal fisseħ u għalhekk kien hemm bżonn li dan kollu jkun adattat għal ċirkostanzi l-ġodda. Imma jidir li issa illi bħalissa qegħdin nivvotaw fuq kompromess u ta' nivotaw iva anki jekk ikonna uh, kultant nibilaw ċerti affarijiet illi intomu għom xiftit morri Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar rekwiżiti ambjentali fuq impjanti industrijali u rridu li jkun hemm il-BAT li tiġi segwita l-aqwa teknoloġija disponibbli il-kompromess li għandna dimna dan huwa importanti għalik sur potoċnik jatik odda sabiex tkun tista tiżgura li tkun tista tagħmel eh, monitoraġġ tal-teknoloġiji illi jittużaw fil-madwar fejn impjant madwar l-Europa illi jintlaqtu minn dan. Eh, min jgħid illi l-aqwa teknoloġija disponibli tiswa flus u li din se ġib il-negozji tagħna għal kubtejhom minħabba l-kriżi il kollos ekonomiku tal-GDR infakkarkom hija għax in-nies raqdu meta kien il-moment li jinvestu fl-aqwa eh, teknoloġiji eh, fil-bidu net tal- ta' dawn l-affarijiet, jekk wieħed ma jinvestix fl-aqwa teknoloġiji jitlef fil-kompetittività, jikkontamina wis u għaldaqstant l-affarijiet imorru kontrik, hemm lokal titjib. Mbaħt, forsi affarijiet li ma tantx joġbuna, pereżempju l-impjanti il il-kbar illi jaħdmu bil-kombustjoni issa minn flok mill-2020-2023 ġifiri mux se jkollhom bil-fors eh, jilħqu dawn l-istandard tal-emissjonijiet sa dak iż-żmien. Madana kollu, kolli najt illi aħna noħorġu banijiet ambizjużi għall-ambjent u aħna dawn il-qawom. Imma meta ngħaddu għall prattika l-Ewropa tibda teqret u tgor u n jibdew jgħidu ma tafx ma tafux dan kollu kemm se jiswa, l-ispejjeż huma enormi u ħafna drabi n-nies li jkunu ħadu eh, miżuri minn kmini ikollhom ibatu l-konsegwenzi, anzi minflok ma wieħed joħu gosbak li jkunu għamlu jitħallew barra, ġifiri dawn l-impjanti uh, eh, industrijali illi ħafna minnhom jaħdmu bil-faham, għawn ħana għamlek maħnix għedin nitkelmu dwar il-fantaxxienza, għed nitkelmu dwar il-teknoloġiji, laqwa teknoloġiji disponibli, dawn irridu jkunu disponibli fis-suq. U dawn it-teknoloġiji jeżistu sabiex dawn l-impjanti jkunu jistaw it-tejbu l-prestazzjoni tagħhom. Aħna hawnhekk qegħdin issa niddeċidu fuq pakkett li huwa aħjar li ġie mtejjeb u jiena nixtieq illi nirrakkomandah lilkom il-koll, nirringrazzja l kollegi kollha illi ħadmu tul dawn l-aħħar sentejn jew tliet snin u nirringrazzjakom għall-appoġġ tagħkom. U nittamaw illi dan il-kompromess issibu ħaċċettabbli intom ukoll. Grazzi ħafna. Sir Kramer. Naħseb illi kien ikun għar eh, kieku jien kont se nkun hawnhekk għada fil-għaxija mhux illum. Naħseb qed tifhem xi ngħid. Sur President, Membri tal-Parlament Ewropew, Aziz Rapporter, merħba lil kulħadd peress li jiena wkoll insegwi l-sports uh, nifhem x'dak li qed tgħidu imma nista' ngħidilkom illi l-Olanda qiegħda tirbaħ tliet goals kontra wieħed. Wasanna fil-punt li kważi se jkun hemm ftehim issa biex innaqsu l-emissjonijiet sabiex eh, l-ikbar fontijiet industrijali se jibdew innaqsu l-emissjonijiet tagħhom skont l-anijiet li aħna fissajna fl-istess ħin għandna opportunitajiet għall ekonnovazzjoni innovazzjoni u biex insaħħu metodi sostenibli għal produzzjoni li ma Madana kollu ma konniex qatt se naslu hawnhekk kieku ma kienx għax-xogħol swieq li għamil il-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja u nifraħ li rapporter Sur Kramer kif ukoll il-Kumitat tal-Ambjent Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel għax-xogħol eċċellenti illi għamlu fuq il-proposta direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali Din id-direttiva hija pass il qoddim enormi fil-kontroll tal-emissjonijiet u tat-tniġġis fl-Unjoni Ewropea bħalissa qegħdin sitwazzjoni fejn it-tniġġis industrijali huwa uh, jirrappreżenta madwar 80% ta' sulfur dioxide, 4% ta' trap u iktar minn 30% ta' uh, ossidi ta' nitrogenu Għalhekk huwa ċar illi l-status quo mhuwiex suffiċjenti mhux biss f'dak li rigwarda l-ħarsien tal-ambjent imma anke distorsjoni tal-kompetizzjoni. Il-tisħiħ ta' żewġ elementi l-enin ta' leġislazzjoni, l-applikazzjoni ta' u l-użu ta' l-aqwa teknoloġija disponibbli kif ukoll li naqsu il-valuri limitu għall-emissjonijiet huma importanti u jiena naqbel ukoll u jiena kuntenti li l-Parlament jaqbel M'Anek aħna nieħdu azzjoni hawnhekk niżguraw l-impjanti industrijali fl-Unjoni Ewropea jilħu standards ambjentali għoljin u bekk aħna kun qed inħarsu s-saħħa l-benessiri ta' ċittadini tagħna u jkollna wkoll eh, l-opportunità li nippromovu l-ekonnovazzjoni. Ix-xogħol tal-Parlament Ewropew kif diġà kien importanti ħafna sabiex aħna wasanna għal ftehim illi ħares l-integrità ambjentali tal-proposta tal-Kommissjoni u li fatta eh, okkażjonijiet fil-proċess istituzzjonali deru illi ma konniex se nilħquhom. Issa jekk aħna nivvotaw naqblu fuq din id-direttiva, il-Parlament jista' juri bil-provi eh, l-impenn illi għandu biex innaqqas it-tniġġis mill-industrija l-Kommissjoni Ewropea tista' taċċetta il-pakkett ta' kompromess u huwa kompromess, kompromess biex aħna nħu ftejim fuq din id-direttiva wara t-tieni għarri wa stantina nħedġeċ nħeġġeġ dan il-Parlament biex jaddotta l-istess pożizzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Kommissarju. Issa ngħaddu għal kellima għannom tal-gruppi parlamentari. Nibdew bis-Sinjura Gardini għal grupp tal-PPE għandak żewġ minuti, Sinjura. Eh, iva, grazzi, President. Jiena l-ewwel nishti nixtieq nifraħ l-ewwel l-rapporter tagħna, l-Onorevoli Kramer, għaliex nafu l-koll li aħna laħaqna riżultat importanti ħafna li qabel qasbis konna nimmaġinaw nilħuh. Dan id-direttiva, din id-dokument kien dokument li kellu riskju ta' proċedura ta' konċiljazzjoni u għalhekk smajna mill-kumlim mel-kommissarju kummissarju wkoll li huwa evidenti għal kulħadd li għandna qudiemna xogħol li kien diffiċli ħafna, kien jirrikjedi ħafna ħin u nistgħu naħsbu għad-direttiva tal-1996 li turi li dan ix-xogħol huwa l-ħames u l-iktar modifika importanti għall emissjonijiet industrijali. Dawn din tarif jurina waħdu n-nuqqasijiet u difetti ta' din ir regumentazzjoni Direttiva li hija diffiċli li tiġi implementata, disa stati membri huma mil quta mill-proċeduri ta' ksur u bambitu ta' applikazzjoni tant wiesa li ħafna drabi jkun saħan sitra mhux U għalhekk dan ma rridux neħbow wara subajna kien fisser sforzi kbar, kien hemm ħafna ċaħdiet minn naħa tal-istituzzjonijiet, mill-gruppi politiċi kollha u delegazzjonijiet nazzjonali kollha u ovvjament kena għoddim wiċna għazliet mux faċli. Jiena konvinta l-lejla biex najdilkom li skonti aħna ksibna l-aqwa riżultat possibbli għal ħarsin tal-kompetitività, ħarsin tal-ambjent, tal-politika industrijali u tal impiegi fl-Unjoni Ewropea. Aħna tassow minn banda għanna direttiva li timponi obbligi komuni għall-istati membri kollha, iżda minn banda l-oħra mbagħad għandna direttiva li tippermetti flessibilità li hija meħtieġa. U għalhekk jiena nixtieq tassew li riżultat ta' din it-tfassil minn ġdid ikunu fuq medda qasira ta' żmien ifissru taqis tal-pis amministrattiv u fuq medda medja stħarsin tal-ambjent u t-tisħiħ tal-Industrija Ewropea. Grazzi. Grazzi, Signora Gardini. Wissa għal grupp ta' soċjalisti 3 minuti s-Sinjura Ulskop. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil Holga Kramer għal xogħol li għamel għal proposti li ħareġ fihom għaliex ix-xogħol fuq din id-direttiva huwa importanti tassew. 50.000 impjant industrijali huma milquta minn din id-direttiva ġifiri ħafna impjiegi wkoll. wkoll l-emissjonijiet li jolqtu u jaffettwaw is-saħħa tagħna. Il-proposta mhijiex tajba, mhijiex perfetta, imma xorta tirrappreżenta progress u timxi fid-direzzjoni li aħna rridu nimxu fiha hemm wis eċċezzjonijiet. Minkejja il-fatt illi il-kubrit u il- qed jiġu emessi. Imma madana kollu għada aħna se nivvotaw u għanna bżon ta' regoli stretti għal dawn l eċezzjonijiet Nasab li dan huwa importanti ħafna sabiex ikonna regoli ċari biex dawn l-eċezzjonijiet ma jiġux abbużati. il- uh, BAT u dokumenti ta' referenza sabiex l-industrija tkun tista' tadatta ruħa bżonn li noħolqu l kundizzjonijiet xirqa biex niżguraw illi l-impjanti industrijali illi l-iktar iniġsu jiena taw lajnuna imma rridu nizguraw ukoll illi jkun hemm implementazzjoni aħjar biex ma jkunx hemm ebda distorzjoni indiretta tal-kompetizzjoni għal dawk illi m'għandhomx emissjonijiet eh, eċċessivi rridu naraw illi l-impigi ikunu garantiti, ikunu sikuri u rridu naraw illi il-pajjiżi kollha jkunu jafu b'dan kollu li qed isir sabiex ma jkollniex l-istorja li ġrat fil-Ewropa tal-Vant ma tirrepetix ruha kellim li jmiss aħna mux dejjem binna jena u Sur Kramer fuq din il-leġizlazzjoni u kemm tiġi inforzata. Imma naħseb illi fuq dan ir-rapport partikolari bilna ħafna. Alla volja ħafna mill-argumenti tiegħu kienu nazzjonalisti ħafna. il ġermania applikat din il-leġizlazzjoni iktar b'mod iktar effettiv minn kull pajjiż ieħor inkluż il-pajjiż tiegħi. U dan ippoġġi lill-Ġermanja fi żvantaġġ f'dak kollu li għandu xaqsam għal kompetizzjoni u dan huwa argument illi jista' japplika għal leġiżlazzjoni ambientali. Il-leġiżlazzjoni illi aħna ndaħlu fis-seħ tittiġi applikata b'mod indaqs kullimkien sabiex ma jkunx hemm pajjiżi illi jiksbu uh, vantaġġi inġusti billi ma, ma, ma jinvestux sabiex dan il-dħul eh, fis-seħ qatt ma jseħħ fil-fatt. Issa ħna rajna illi l-ewwel miżuri ma ġewx applikati mill-istati membri, anke l-istat membru tiegħi ir-Renju Unit ma għamilx dak li għamlet il-Ġermanja u jiena nistaqsi l-Komissarju nitolbu jgħidilna eżattament x'fija din il-liġi il-ġdida li se tiżgura illi l-istati membri jagħmlu dak illi hu mistenni minnhom. Grazzi, Sur Davis. Għal-grupp tal-ħodor issa. Sur Eckhout, 3 minuti u nofs. Grazzi ħafna. Sur President, jiena se nitkellem ftit fil-qosor għaliex l-Olanda da tilab kontra l-Uruguay qed nirbħu aħna. Jiġifieri sejrin tajjeb, issa direttiva hija importanti ħafna għal kwalità tal-arja għal kull wieħed mill-abitanti ċittadini tal-Unjoni Ewropea u jiena kolli ngħid li jiena eh, diżappuntat bil-mod kif qegħdin eh, jitmexxew in-negozjati. Uh, Sir Davis kritika l-pajizu l-gvern tiegħu għaliex il-Renju Unit propju jipprova xekkel kull sforz li aħna namlu biex namlu progress f'dan il-qasam. tlet power stations li jaħdmu bil-faham li jagħmlu ħafna iktar emissjonijiet minn dawk mill-Olanda kollha kemm hi. Għalhekk hemm bżonn illi naraw eżattament x'inhu jiġri il ġermanja u l-Olanda edha timxi skont ir-regoli u edha tapplika il leġizlazzjoni kif imiss. Irridu narawx li l-pajjiżi l-oħrajn jagħmlu l-istess ħaġa. Jiena jiddispjaċini ovvjament li Renju Unitu l-Italja per eżempju dejjem eh, zammew sot meta eh, aħna provajna illi intejbu l-affarijiet f'dan il-qasam. Issa il-pajjiżi għandhom 12 sena oħra biex eh, jibdew jirrispettaw dawn l-standards issa jekk ikun ir-Renju Unit jew l-Italja jew pajjiż ieħor ma jasalx imbagħad f'dik l-iskadenza u jgħid li għadu mhux lest li jibda jimxi skont il-liġi. Kull stat membru jrid jirrispetta l-liġijiet għaliex Aħna dwar dan din nitkellmu hekk hemmhekk iridu naslu aħna il-grupp tal-ħodor se nivvotaw favur ovvjament, imma dejjem aħna nisimgħu lill membri tal-Parlament jgħidu li hemm bżonn li jkun hemm trattament indaqs għal pajjiżi imma hawnhekk aħna irridu meta irridu ngħaddu xi liġi favur l-ambjent biex innaqsu l-emissjonijiet allura kulħadd jibda jlaqlaq hemm bżonn li kulħadd jirrispetta bl-istess mod ir-regolamenti li jkollna sabiex aħna kunna nistgħu niġġieldu kontratt t tal-ambjent biex ikonna arja ta' kwalità aħjar, imma jiddispjaċini illi l-affarijiet mixjin bil-mod ħafna. U naħlaq billi ngħidilkom illi nittama li l-Olanda tasal fil-final. Un minutu i e medio, il-Senjor Kalanan. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss is-Sur Kalanan għal-minuta u nofs għal eh, konservativi u Reformisti Ewropej. Sur Chairman. Nittama illi il-fat illi il-sur kaut jgħat naqxifti t-dizappuntat dwar il-sujġet li t-kelmu fuq ullum imma eh, nittama li dan issa għetni t-taffi l-xifti t-il-fat illi l-pajis tijaw għet jirbaħ fil-loba tal-tazza tad-dinja. Eh, din il-bicċa eh, leġizlazzjoni jenna naħdmu fuqa fit-tula x'kienet twila komplikata u fl-axħar irnexxinna naslu għal dak li jiena naħseb li huwa kompromess aċċettabbli ħadd mar nexxilu jieħu dak kollu li rrid u forsi din hija eh, dan huwa sinjal li hija liġi Ewropea tajba ħadd mu sodisfatt mija fil-mija Imma madana kollu jina naħseb illi huwa riżultat tajjeb kollox ma kollox. Il-kompromessi huma bilanċjati bejn il-ħarsin tal-ambjent u anki, anki dak it-ħassib iġġustifikata ta' ċerti stati membri illi eh, jekk ħafna mill-impjanti li jaħdmu bil-faham eh, jiġu mġela jgħal u kmini eh, se jikkawżalhom problemi għaliex imbagħad minn fejn se jsibu se jġibu l-enerġija tagħhom etc. Umbat fl-axar mill-axar it-titjib kollu li aħna irridu namlu irrid eh, ħalla salih xaħat u ovvjament se jkunu ċittadini li għamlu dan u ma ninsew li bħalissa għaddejjien minn eh, reċessjoni u għal daqstant irridu nsibu bilanċ bejn il-ħarsin tal-ambjent u titjib li jiswa l-flus. La palabra por tres. Fisem il-gwe sa' zoċ minuti il-kollega Ferreira. Grazzi, President. Sis Commissario, Rapporter, kollegi. Id-direttiva l-ġdida toħloq għafas ta' regolamentazzjoni aktar eżigenti f'dak li għandu xaqsam l-emissjonijiet industrijali. Huwa pass importanti biex ikun hemm ħarsin aħjar tal-ambjent u tal-saħħa pubblika, speċjalment dawk il-popolazzjonijiet li jaħdmu qrib Eh, impjant industrijali. Għal daqstant, rridu nistabilixxu li l-kumpaniji l gbar l-industrija l-kbar li jamlu missjonijiet jirrispettaw valuri li jkunu li naħnu namlu limitu għalihom. U dan huwa prinċipju importanti li rridu nstabilixxu biex bekk inħarsu l-ambjent u s-saħħa pubblika fil-proċessi ta' produzzjoni li għandhom impatt ambjentali akbar u għalhekk irid ikun hemm implementazzjoni tal-aqwa tekniki disponibbli. Il-BATs rridu jinġu implementati għal anki fir rigward l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju, tan nitrogenu ta' diossidu ta' nitrogenu u oħrajn dawn huma importanti ħafna. Irrid ikun hemm regolamentazzjoni aħjar u soċjalment ġusta. Irrid ikun hemm għalhekk f'dan it-tinqari li aħna morru kontra li jkun hemm din id-deroga l-emissjonijiet tal-diossidu tas-sulfurju tal-ossidi tan-nitroġenu u għal daqstant rridu namlu nirridu nistabilixxu li dawn l-emissjonijiet tal-effett serra kollha jiddaħlu fil-lista. Rridu nkomplu b'dan l-isforz globali ta' tnaqqis tal-emissjonijiet u għalhekk ma nistgħux ma nqisux li hemm differenzi fost l-istati membri u hemm ftiġijiet differenti fost l-istati membri, hemm sistemi differenti ta' produzzjoni, hemm kapaċitajiet differenti ta' implementazzjoni tal-adattamenti differenti minħabba teknoloġiji ġodda. Il-kompromess li intlaħaq jizgura li aħna nqisu dawn ir-realtajiet differenti fost l-Istati membri u għalhekk il-pjani nazzjonali ta' tranzizzjoni jiżguraw li jkun hemm flessibilità meħtieġa biex bekk jadattaw ruhom għal teknoloġiji ġodda disponibbli, għall aqwa teknoloġiji disponibbli. U għalhekk l-Istati membri rrid ikunu jistgħu jadottaw miżuri ta' ħarsin li jkunu aktar rigorużi f'dak li għandu x'jaqsam ma' dawk tad direttiva mbagħad. Per eżempju f'dak li għandu x'jaqsam l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Bekk nkunu qed nissalvagwardjaw il-produzzjoni sostenibbli f'ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-qafas għal daqstant irid ikun fih ukoll miżuri komunitari għall appoġġ u biex ikonna proċeduri ġodda ta' produzzjoni. Għalhekk intenni rrid ikollna dispozizjoni tagħna l-aqwa tekniki disponibbli u l-aqwa tekniki ta' produzzjoni. L-Onorevoli Rossi għal minuta u nofs. Grazzi President, kollegi il-dispozizjoni, il-mizura li għanna l-lum hija l-iktar parti importanti tal-mandat. ħajkolla riperkussjoni ekonomiċi importanti. Bdejna bit-test tal-Kummissju fil-Kumitat vot kontra mill-Lega Nord għaliex il-proposta oriġinali kienet fisser li ħajkun hemm ħafna luq ta' impjanti industrijali u il-trasferiment oħrajn wara ċaħda tal-Kunsill ħafna triologu bejn il-Kumitat tal-Ambjent tal-Kunsill il-Kunsill u l-Kummissjoni kien hemm modifika u fl-opinjoni tagħna dan fisser titjib. Illum għanna test li żid l-attenzjoni tal-ambjent minnaħa tal-industries da fl-istess ħin mhux id ikollu impatt eċċessiv fuq l-ekonomija industrijali tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fi żmien ta' kriżi li għaddej minnu bħalissa il-ħarsin tal-ambjent ma jfissirx li nalqu l-impjanti industrijali Ewropej dan għaliex dawn il-produzzjonijiet jispiċċaw jiċaqalqu f'pajjiżi terzi u emerġenti fejn il-kontrolli ambjentali ma jeżistux. ċina dan l-aħħar stqarrit li manda l-ebda intenzjoni li tamel tajjeb għal-rabta tal-ejun ehm, tal-enerġija. 80% ta' faham u 20% fil-fatt huma ta' żejt għalek li nalqu l kumpanije mill-Europa u jimxu lej pajjiż oħrajn mhuwiex ta' vantaċ l-ambjent globali, zda' jfisser biss telf tal impiegi u iktar eh, peace fuq l-ekonomija Ewropea. Grazzi. Issa l-ewwel kellim l-Onorevoli Skila Kakis għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Signori, il-ħanna kompromess mill-Kunsil votaw għada u importanti ħafna dak li għandu x'jaqsam mal-missjonijiet industrijali fl-Ewropa. U għalhekk jiena nħoss li dan huwa ta' suċċess mill-punt di vista legali fi fejn ħafna sfidi ambjentali importanti u għanna l-kriżi ekonomika. Naħseb li huwa approċċ bilanċat ħafna għanna pjanijiet ta' ġustament nazzjonali li huma relevanti għal dawn l-impjanti industrijali u jekk nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni fil-Greċja pereżempju kien hemm ċertu adattamenti sabiex bekk fil-fatt issa qed naraw li hemm ħafna impjiegi lufta ta' li tiġu affettwati u għalhekk importanti ħafna ninżommu f'moħħna fejn il miljoni ta' euro intefqu fuq l-modernizzazzjoni tal-dawn l-impjanti u x'ser niksbu tas-sow. Nafu li li hija spiża ekonomika kbira jekk naraw is-sitwazzjoni tal-elettriku naħseb li xejn mu ġdid minn dak li qed jintqal llum. Allura naħseb li jekk nippruvaw nadattaw miżuri li sfortunatament ikunu xeqilbu lejna ħa waħda biss, dan ħajkollu spiża kbira f'termini reġjonali. kif dak li għandu x'jaqsam ma' rabtiet bejn il-pajjiżi tagħna u l-suq tal-enerġija. Għalhekk għandna ħafna ħin x'nirkupraw biex intejbu l-aspetti ambjentali, neħtieġu naraw is-sitwazzjoni tar-regoli li jeżistu f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea u nippruvaw kemm jista' jkun nillimitaw l-ispejjeż ekonomiċi. Jiena nħoss li jekk nilħu dan il-kompromess dan ikun sodisfaċenti ħafna. Grazzi ħafna. Issa s-sur lajnen għal-minuta u nofs. Grazzi President, Kommissarju, Potocznik. Il-Kommissarju qed jirringrazzja lill parlament talli kien sot din il-leġizlazzjoni u dan kien kontribut biex nimxu passi oħra l-qoddim. Nirringrazzjaw ukoll ir-rapporter Holger Kramer għax xogħol siwi tiegħu u anke lix shadow rapporters. U dawk kollha li enuna biex lan tagħna nilħuh li l-arja l-ajru Ewropew ikun wieħed mhux imniġġes. Għandna sitwazzjoni diffiċli f'dak li għandu x'jaqsam mal-trap u l-ossidu tan-nitroġenu fl-arja bħalmat inti stess kummissarju u nittama li permezz ta' din il-leġiżlazzjoni aħna jkollna għodot biex bekk nimplementaw il-kontrolli. U nittamaw li nżommu sodi fuq l-implementazzjoni ma tippermettux li jkun hemm eċċezzjonijiet kbar li kull ma jfissru għadaw dawmin żejjed. Id-direttiva tal-1996 għandha 14-il sena issa u ma nistax nifhem stati membri bħal Polonja iżda speċjalment il-pajjiżi li ilhom fl-Unjoni Ewropea issa m'għandhom l-ebda skuża. Madana kollu ftit seħ f'dawn l-aħħar snin l-argumenti li qed nisimgħu l-ispejjeż, l-impjigi, iva. Huwa minnu dejjem huwa ħażin li jekk tistenna iż u kollox jiġi ħabta u sabta, iżda jekk nifrankaw il-ħin nistgħu naslu għall-innovazzjoni u xorta waħda nħarsu l-impjigi. U għalhekk suċċess kbir fl-opinjoni tiegħi l-impjanti tal-li jaħdmu bil-faham il-kbar ħajkomplu dan japplikaw kollha l-impjanti industrijali kollha. Grazzi sal revoli Tusnowski għal-minuta. Huwa importanti li aħna namlu pressjoni sabiex jitnaqsu eh, l-emissjonijiet perikolużi mill-banda l-oħra dan ma rridx isir biss b'mezzi amministrattivi għaliex jista' jkun illi minħabba il-pressjonijiet differenti nistaw nsibu ruħna f'sitwazzjoni iktar negattiva nistaw forsi nalqu kumpaniji unbat l-ispejjeż u l-konsekwenzi jkunu ħafna iktar kbar u ħafna iktar serji mill-li kikun ibdew nfittxu soluzzjonijiet minn issa. Jiena ma naqbilx li għandna npoġġu biss pressjoni fuq il-kumpaniji biex jużaw l-aqwa teknoloġiji disponibbli għalix rridu tassew insibu l-aqwa soluzzjonijiet biex naqsu l-emissjonijiet jiena għal 16 sena kont sintku u president ta' zona eh, attiva ħafna eh, fuq livell industrijali u industrijali u soluzzjonijiet mhux demu ma' faċli. Dos minutos para il signor para... Grazie kollega, issa żewġ minuti għall Pitikainen. Grazie President. F'rigward it-trap u l-ossidu tan nitrogenu huwa u l-kubrit. Dan huwa importanti ħafna li nimxu f'din id-direzzjoni fir rigward l-emissjonijiet industrijali kullimkien fl-Ewropa. Jiena konxu li hemm eċċezzjonijiet f'dan il-kompromess u ma nistax nimmaġin qed nagħmlu servizz fir rigward l-industrija dejjem fl-ambitu tal-kompetizzjoni, l-kontranzi Fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 aħna nifukaw fuq tkabbir favur l-ambjent, l-intejbu r-rizorsi u l kompetitivita It-tieni net jiddispjaċini f'dan din il-proposta f'dak li għandu x'jaqsam il-ħamrija u l-emissjonijiet u l-kompetenzi mhux qed nagħmlu progress. Nittama l-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam id-direttiva l-ħamrija Nammetti li situazzjoni diffiċli iżda nittama li tista' tiġixxi malajr b'mod effiċenti. Ħaġa tajba dwar dan il-kompromess u jiena sodisfat ħafna b'dan huwa li meta nitkellmu dwar il-prinċipju tal-BATs l-aqwa teknoloġiji disponibbli anki f'dak li għandu x'jaqsa minn networks tal-enerġija dawn jitħallew barra, anki speċjalment meta nitkellmu dwar l-eċezzjonijiet. Din id-direttiva tippermetti l-Istati membri li jkollhom aktar leġiżlazzjoni stretta f'dak li għandu x'jaqsa mill gassijiet tal-effett serra. Nittama li l-Kummissjoni fil-ġejjieni meta tiġi veduta din id-direttiva tintroduċi l-emissjoni tal-biossidu tal-karbonju u twassal għal sorveljanza ġdinija xaġa effiċjenti importanti. Grazzi l-Sinjura Pitikajnen, issa l-minuta u nofs, is-Sur Pavel Pok. Predsedo, pane komissarju, għaxin kolegove. Grazzi, Sur Komissarju, eżis kollegi, l-għonnet jena rritnajt kem nammira l-Sur Kramer għal da xol inkredibbli li għamel mhux biss bħala espert imma anki fil-livell ta' negozjati għaliex wassal għal kompromess ta' sew eh, bilanċjatu dinja biċċa xogħol ta' sew ta' barra minnaw. Issa aħna se normalizzaw dawn il-proċeduri fl-Unjoni Ewropea u hekk se naqsu il-pis amministrativ. Ovvjament fil-pajjiż tijaj hemm ċerti inizjattivi Eh, illi ma tantxu ma kontenti mir riżultat ta' triologu imma nifem li anki jekk il-Parlament Ewropew ma rnexxilux illi jimponi ruħu fuq il-punti kollha xorta għandna kompromess qawwi li żgur se jtejjeb l-ambjent u dan mhux biss fl-Ewropa il-pjanijiet eh, nazzjonali transitorji bid-derogi se jiddewmu dan il-proċess imma se jagħtu lil dawn l-ekonomiji il-possibilità li jadattaw ruhom fi skadenza raġonevoli. Umbat dwar il-xibka il, il ta', sikurezza, irridu naraw xinu ma l-valuri, il-limitu u hekk aħna se jkollna ta' tip ta' skala Ewropea ta' kollu li huwa autorizzat fil-rapport hemm ċertu flessibilità li ġiet żgurata issa wara l-vota da l-autoritajiet nazzjonali se jkollhom jieħdu responsabiltajiet tagħhom bis-serjetà dan it tfassim mill-ġdid huwa l-bażi tajba imma ovvjament kollox jorbot fuq l-implementazzjoni fl-istati membri. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Sonika, żewġ minuti. Grazzi President. Rridu nsaħħu l-standards sabiex nħarsu l-ambjent u dan huwa l-mira u l-anija ta' dan l-abbozz ta' direttiva. Hija direttiva li twassal għal twassil mill-ġdid ta' tmien direttivi. Hija element ewlieni sabiex bekk ingarantixxu titjib tal-ambjent u biex intejbu wkoll il-kwalità tal-arja. Ta rridu naqsu l-emissjonijiet tal-kumpaniji tal-impjanti l-kbar, hemm ħafna impjanti industrijali koperti minn din id-direttiva. Is-settur tal-enerġija għandu varja minn stat membru għal ieħor u dan ħajkompli jeżisti ġala darba ma jkonniex ma jkonniex regolamentazzjoni uniformi hemm ħafna pajjiżi li għadhom jiddependu 95% mill-impjanti li jaħdmu bil-faham. U dan ħajkompli jpoġġi friskju l-produzzjoni tal-enerġija mhux biss fil-Polonja iżda wkoll f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-kontest allura rridu jkun hemm soluzzjoni tajba. Rridu permettu li dawn l-Istati membri jilħu standards ambientali permezz ta' pjanijiet ta' tranzizjoni nazzjonali li waslu għal tranzizjoni biex ikun hemm tnaqqis gradwali tal-emissjonijiet. U importanti li jkun hemm elementi ieħor dak tad-derogi. Għaliex rridu nqisu wkoll il-kundizzjonijiet nazzjonali x'inhuma l-kundizzjonijiet ġeografiċi u dawk ekonomiċi. Dawn it-tibdiliet ambjentali madanakollu rridu jimmiraw biex ikun hemm għanijiet li jistgħu jintlaħqu mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U f'din il-proposta kien hemm ħafna proposti mill-naħa tal-Kunsill li ddaħlu għaliex ħafna stati membri li eh, jipproduċu l-enerġija tagħhom mill-faħam mhux ser ikunu jistgħu jirrispettaw dawn eh, l-standards. Ovvjament dawn id-direttivi huma tajbin iżda dawn l-standards iridu jiddaħlu b'mod raġonevoli u reali. Grazzi. Grazzi Sur Sonic u s-sur Gierig għal-minuta. Pana Kramera, postav. Il-Komitat tal-Ambjent eh, ċaħat dawn il-regolamentazzjonijiet u għalek il-rapport ta' sur Kramer ħajpoġġi f'għada diffiċli ħafna industriji, impjant industrijali. Fil-Polonja ħajkonna situazzjonijiet negativi ħafna għall-impjanti industrijali. Jekk din id-direttiva tidħol fis seħ mill-2016, Għalhekk dan ifisser li iktar minn elf impjant fil-Polonja ikollhom jiġu modernizzati u dan hija problema kbira mill-punt vista ekonomiku. Dan il-kompromess huwa kontroversjali ħafna u jirrappreżenta tnaqqis importanti tal-produzzjoni tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk irridu morru kontra din il-proposta li ma tqis ir-realtajiet nazzjonali x'inhuma. Hija Eh, dejqa fil-vizjoni tagħha u tmur kontra l-eżigenzi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazie, kollega. Grazzi. Minuta nof sa' Signora Suli. Grazzi, President. L-aħħar fuq ir-riforma ta' direttiva fuq missjonijiet industrijali aktar minn aċċettabbli hija tajba u jiena gratu li dan ta' kompromess irnexxu nilħuh ma' pożizzjonijiet għaw l enin li jena defendejt mal-kollegi tiegħi fil-Kumitat tal-Ambjent biex nassiguraw li il test ikun wieħed ambizzjuż biżejjed iżda realistiku wkoll bħala bieċa leġiżlazzjoni. Kellu wkoll joffri flessibilità għal negozji u għal derogi. Huwa ħafna iktar realistiku u jagħmel sens dan il-ftehim għal qatta setturi. Dan il-ftehim ifisser li dan jista' jiġi konness ħafna iktar ma' test u jelimina l-idea ta' ta' SO2 NOx market mod partikolari fil-rigward ta' direttiva tal-ħamrija, direttiva tal-ħamrija għadna naħdmu fuqa, għada, għada punt importanti ħafna. U għada l-Parlament Ewropew ser jadotta l-aspetti tal-ftejim wara it-trialogu. Kien ħafna xogħol li sar mill-partitijiet kollha, biex nevitaw li dan it-test jintbat lura l-konċiljazzjoni. Din huwa test importanza kbira kemm għall-industrija kif ukoll għall-politika ambjentali fl-Ewropa. Grazzi ħafna is-Sinjura Sulier. Issa, Sinjura Tika għal minuto. Industrijale Id-direttiva fuq l-emissjonijiet industrijali Eh, tonalizza tnaqis fl-emissjonijiet ta' iktar minn 52,000 impjant industrijali fl-Unjoni Ewropea. L-impjanti ah, f'din id-direttiva għandhom jiġu autorizzati u dawn għandhom jikludu ah, valuti li qed jiġu eh, evalwati sewwa biex ikun hemm l-aħjar tekniċi biex nikbu dawn il-permessi il-kumpaniji affettwati għandhom jħorġu bi pjanta ta' investiment biex jimodernizzaw l-impjanti tagħhom fil rigward ta' tnaqqis fl-emissjonijiet din id-direttiva naħseb għandha tingħaqad mal-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea din id-direttiva għandha toffri biżjed flessibilità biex bekk l-industrija Ewropea tkun tista' tiġi immodernizzata u għal stant iżżomm il-produzzjoni industrijali tagħna u wkoll ix-xogħol tagħna hawnhekk fl-Ewropa iżda fl-istess tkun qed naqqas it-tniġġis. Il-Kummissjoni għandha wkoll tikkonsulta mal-Parlament u mal-Istati membri fir-rigward tal-limiti ta' missjonijiet u tekniċi oħra u għanda tamil dan qabel u mux wara li dawn jiġu adottati. Grazzi Adriano, issa nadu għall ħar kellima f'din is-sezzjoni is-Sunjur Martin Kiewicz għal minuta. Għal żewġ minuti, skużawni. President, nixtieq nifoka fuq żewġ punti l-ewwel nett ħan wieġeb malajr. Il-riżultat tal-partita huwa tlieta bit-tnejn rebħu l-Olanda fit-tazza tad-dinja. It-tieni punt rridu nħarsu eh, dawk il-pajjiżi li jużaw ħafna faham fl impjant industrijali. Il-Polonja ħadd implementa strateġija Ewropea u għalhekk aħna lħaqna l-kompromess li ntlaħaq fil-trilogu f'dak li għandu x'jaqsam l-emissjonijiet industrijali. Aħna niproduċu 95% tal-enerġija fil-Polonja grazzi għal faham. U għal daqstant għanna dipendenza qawwija mill-faham. Għalek u importanti ħafna li kunem fazi transitorja f'dak l-għandu xieqsam l-impjanti l-gbar tal-kombustjoni għal LCP u anki għal bdiossidu ta' sulfurju u għal ossidu ta' nitrogenu. U għalek ma ta' sens li kunem eluq ħabta u sabta ta' dawn l-industrija għax dan ifisser li nitolfu ejjun kbar tal-enerġija jfisser li konna nalqu ejjun ta' tisħin li fornu ħafna enerġiji għal ħafna djar ta' ċittadini tagħna. Għalhekk irid ikollna fażi transitorja sal-2023 biex nibdlu dawn l-impjanti b'produzzjoni ġdida ta' enerġija li tkun enerġija effiċjenti. Din il-proċedura ta' investimenti fil-Polonja tigarantixxi wkoll li jkun hemm varjetà tal-enerġija li jkun hemm użu ta' jun tal-enerġija differenti u bekk nkun nistgħu ninżlu minn 95% għal 60% f'dak li għandu x'jaqsam l-użu tal-faham. Aħna qegħdin nimplementaw il-pakkett tal-klima u l-enerġija u għalhekk il-Polonja tagħmel sforzi kbar sabiex tilħaq sal-2020 użu ta' 20% tal-enerġiji li jġeddu. U biex ikun hemm tnaqqis ta' 20% tal-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. Grazzi Sur Marcinkiewicz, issa erba kollegi li jixtiequ jitkellmu fil-proċedura tal-KHDI u l-ewwel ngħidu għas-Sinjura Rojtova. Grazzi President, jiena konvinta li il-kompromess li ntlaħaq bejn il-Kunsill u l-Parlament huwa wieħed raġunevoli fir-riforma tal-IPPC. U jiena naħseb li dan huwa bbażat fuq ftehim politiku taħt il-Presidenza ċeka u kol permezz ta' derogi għal eh, pjanti eżistenti li għal xi żmien dawn ma setgħu jiġu modernizzati. Huwa diffiċli li tagħmel dan waqt il-kriżi. Issa jiena nixtieq ngħid li jiena favur ta' tnaqis tal-jovis u wkoll iridu noqogħdu attenti fi rigward ta' tassib pubbliku eh, għal tnaqis fil-missjonijiet biex bekk il-kunu nistgħu nilqu l-anijiet tagħna fri dawn l-10 snin li ġejjin. Naħseb li proposti li lin minn dan il-kompromess ifissru li l-verżjoni ta' rikast ser tkun waħda tajba, grazzi ħafna s-naddu għal Senjura, is-Sur Pascal. Grazzi. Grazzi President, Kummissarju, nishtiq nuri l-appoġġ tiegħi għax l-isforzi li għamil ir-rapporter għal qasam tal-ambjent fl-Unjoni Ewropea. Jien ukoll nifhem it-ħassib li għandhom l-Istati membri għaliex jekk il-Parlament Ewropew jagħmel eh, miżuri ibsin din tista' tikkomplika sitwazzjoni f'ċertu pajjiżi. Tnaqqis ta' tkabbir ekonomiku jista' jkun Eh, ta' sar anka f'ċertu reġuni li huma mnizzin ħafna daqstant aħna rridu noqogħdu attenti biex bil-mod il-mod nimmodernizzaw teknoloġiji ta' produzzjoni u naraw li jkun hemm inqas emmissjonijiet industrijali li tkunna dialogu ma' rappreżentanti mill-industrija wkoll biex jimplementaw din il-filosofija fil-pjanijiet ta' żviluppi tagħhom. Grazzi. Grazzi. Issa nadu sinjor Kotina. Vereinfachung, Effizienzsteigerung. Naqis fil-burokrazija, simplifikazzjoni u zita fl-effiċenza huma il-punti ewlenin fir-rigward tal-emissjonijiet industrijali. Rridu naqsu l-burokrazija ah, biex ikonna introduzzjoni tajba kif suppost bil-mod il-mod. il mod għanna bżon ta' iktar effiċenza biex ikun nistgħu nipproteġu l-ambjent. Aħna għanna bżon kontrolli indipendenti biex nassiguraw l-implementazzjoni tad direttivi l-ġodda. Dan l-aħħar l-emissjonijiet ta' CO2 naqsu 12% u aħna konna qegħdin aħna konna f'pożizzjoni li nkunu fuq qudiem net f'dan il-qasam. Jekk nikrew standards minimi tnaqis fit-tnġis jkun qed jippermetti lill industrija biex tipproteġi iktar lill ambjent Grazzi ħafna. Grazzi, President. Jiena naħseb li testa kompromess huwa wieħed tajjeb ħafna għaliex jelimina id differenzi bejn l-Istati membri fir rigward ta' l-implementazzjoni tal leġiżlazzjoni u kien hemm ċertu punti li ġew introdotti għall LCPs li ma jistgħux jkunu konformi mal istandards sa' deadline. Aħna stabilixxejna standards minimi li għandhom jiġu rispettati mill-operaturi kollha fl-Unjoni Ewropea. Xi eżenzjonijiet għandhom jistgħu jingħataw għal-valuri e, eh, stabiliti huma limitati u dan jirreferu għal każijiet fejn l-ispejjeż morru l eh, lilin minn ehm, meta nkun qed nikkomparaw mal-benefiċċji li staw jagħtu lill-ambjent. Il-benefiċċji ekonomiċi għandhom ukoll jittieħdu konsiderazzjoni mhux biss eh, għandna nagħtu attent għal protezzjoni ambjentali. Naddu għas-Sinjura Korona. Tuossa jäi valitettavasti syksyllä 2008 ilmasto- ja energia... Din il-leġislazzjoni hija importanti ħafna u ser tkun overshadowed mill paket leġislattiv tal-2018. Di ħasra. Man Liex ikun hekk, ma nix nitwiċċaw minn benefiċċji ambientali. Id-direttiva taqa' taħt l-ambitu tal-Kumitat tal-Ambjent kumpaniji għandhom jinvestu f'teknoloġiji li mhomx neċessarjament disponibbli. L-interpreti ma jistawx jisegwuk għax edha taġġel wis. U għed titkellem għalik innifsek, jgħid il-President, jekk titkellem bil-mod li jkunu jistaw jinterpretawk. L-impjanti ser ikollhom jingħalqu qabel iż-żmien u l-ispejjeż ser ikunu għoljin ħafna. Jridu nħidu konsiderazzjoni wkoll li għandu hemm bżonn ta' flessibilità għall-impjanti. L-ispejjeż għal luq tal-impjanti ser jkunu koperti kollha. Ser jkun hemm limiti wkoll fuq l-emissjonijiet ta' CO2 għaliex l-ispejjeż tal-emissions trading huma diġà għoljin ħafna. Grazzi ħafna. Tajjeb, ikkonkludejna is-sezzjoni tal-KHDI u issa ngħaddu għall-Kummissarju Potoċnik jekk jogħġbok Kummissarju forsi tittirreaġixxi għal punti li semmew waqt id-dibattitu Grazzi, President. Xi punti ewlenin li permettulna nindirizzaw problemi ta' protezzjoni ambjentali u distruzzjoni fil-kompetizzjoni u l-ewwel net jeħtieġu li dawn il-konklużjonijiet jiġu intużati biex inkunu nistgħu noħolqu kondizzjonijiet tajbin u wkoll fl-istess ħin hemmhix limit values flessibilità wkoll hija possibbli iżda issa din għandha tiġi ġustifikata b'mod ċar. Il-Kummissjoni tista' tiġbor informazzjoni dwar l-użu ta' din it-tip ta' flessibilità. L-ikbar sorsi ta' tniġġis ta' impjanti li nitsu għandhom japplikaw l-aħjar teknoloġiji sa' l-2020 jew inkella jalqu sal 2023 Probabilment intom konxi li eh, tal-proposti tagħna. Dawn il-miżuri kollha kif ukoll dispożizzjonijiet fuq il-monitoring u l-ispezzjonijiet u wkoll trasparenza pubblika biex insemmi ftit minn ħafna, jfissru li dan il-pakkett għandu jippermettilna li nimxu iktar il-qoddim il-Kummissjoni għal-esta li tejn lil dawk kollha fil-proċess ta' implementazzjoni. Iżda jienet bosta drabi li jiena minix ser noqgħod lura milli uh, nibda uh, proċeduri ta' ksur jek għunu meħtieġa fl-ewwel nofs uh, għamilte qed dan fl-ewwel nofs tal-mandat tiegħi u jiena nemmen ukoll li jkun hemm level playing field huwa importanti ħafna u rridu nsegwuh dan. Dwar il-kompetizzjoni, ovvjament Iva aħna għanna nqogħdu attenti għal kompetitività uh, fl-Ewropa u ovvjament aħna rridu nikkompetu maċ-Ċina. Iżda mhux bl-istandards tal-kwalità tal-arja tagħhom. Illum aħna naraw li hemm ħafna mwiet qabel iż-żmien ġewwa l-Ewropa li għandhom x'jaqsmu ma' arja ħażina Naħseb li huwa ġust li ngħidu li aħna nagħtu żmien lill industrija biex tippjana tibdiliet għal pjanijiet ta' investiment u wkoll għandna nħarsu lejn il-lat pożittiv tal-aġenda. Ġifieri li aħna wkoll eh, niksbu vantaġġ teknoloġiku. Naħseb li huwa importanti li nikonoxxu li proposta tal-Kummissjoni ta' Rika tal-IPCC mhux neċessarjament tibdel eh, l regime tal Hija wkoll importanti ħafna għalli li l-kunċett tal-aħjar teknoloġiji disponibbli jieħdu konsiderazzjoni wkoll il-passat u l-applikazzjoni ta' dawn it-tekniċi. U importanti wkoll li nundunaw li hemm ħafna politiċi komplementari li jappoġġaw li din is-sitwazzjoni. Pereżempju pjantazzjoni ta' Environmental Technologies, Framework Program numru 7, jew ukoll kompetizzjoni, programm ta' kompetizzjoni innovazzjoni, fondi strutturali, eċċetera. Għal biex nixbor kollox fil-qosor, dak li smajt illum, ambjent aħjar, nibqa' kompetittivi, iktar xogħlijiet, sostenibilità, tnaqis fil-spejjeż, ħafna zenzjonijiet, regoli iktar stretti, iktar flessibilità, drittijiet bilanċati u jider li dawn huma kollha jinsabu fil-kompromess. Il-fatt huwa li aħna iva qed nimxu l-qudiem, qed nimxu fid-direzzjoni tajba, fid-direzzjoni ta' ħajja ħjar, kwalità ta' ħajja ħjar, ambjent iktar b'saħħtu ktar sikur, eh, level playing field għall-industrija, stimulu ġdid tal-innovazzjoni ġdida u jiena naħseb li l-proposta li għandna qudiemna li kienet eccellenti, eh, grazzi għal rapporter, jiġri ila l-appoċ ta'kom, ċertament għandna l-appoċ tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi, Kommissarju. Issa naddu għal eh, rapporter is-sur Kramer għal żewġ minuti. Grazzi President. Huwa ċar li l-Ewropa issa ser tirba il-World Cup. Ma nafux min, imma ekku. Chris Davis, grazzi għal kummenti tijak, bħal dejjem. Jider li s-situazzjoni mħiġ daqseg ħażina lanqas asal ħodor. Hemm żewġ aspetti li jien nixtieq insemmi fid-dibattitu. Jiena qed nifhem it-ħassib kollu tagħkom u hawnhekk qed nitkellem għal-kollegi tiegħi fil-vant tal-Ewropa jien mil mill-vant tal-Ġermanja u allura nifhem sew it-ħassib tagħkom. Jidirli li ma tistax l-isforzi li saru fil-punem tal s issa f'daqqa waħda jleħqu magħhom eh, il-vant tal-Ewropa wkoll. Allura, Nasab għanna nkunu ġusti ma' ċirkostanzi speċifiċi ta' stati membri differenti, l-użu tal-aħjar teknoloġiji, qed jgħidulna li ser ta' meħsara li kompetitività tagħna fir-rigward ta' Ċina u pajjiżi oħrajn. Din hija ħaġa perikoluża. Ċertament aħna qed nirrikonoxxu li spejjeż bażiċi fl-Asja ser ikunu ħafna inqas minn dawk fl-Ewropa u irridu nużaw situazzjoni avvantaġġ tagħna u rridu nużaw l-aħjar teknoloġija xi ovvjament aħna ser nitilfu iva. Ħadd mu qed iġenna biex nitfu pjant industrijali għada. Irridu nikkonoxxu li għandna perjodu ta' tranzizzjoni. Forse ħadd ma ħajkun imġiel inaqqas l-emissjonijiet għalda għaldaqstant aħna għandna dawn e, dan iż-żmien ta' tranzizzjoni sakemm l-emissjonijiet ikun jista' jonqsu bil-mod. Grazzi ħafna Sur Kramer u nifirħulek għax-xogħol eċċellenti tiegħek il-votazzjoni ser issir għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u l-aħħar punt tagħna il